hearings about to begin. Kollegi, jekk hudu poskom għax daqta jibda ismiħ. Welcome Commissioner Designate Dimitris Abramopoulos. Nishti uh, nilqa il-Kummissarju nominat Dimitris Avramopoulos għal dan ismiħ. Fil-futur qarib, ġifiri iktar tard din il-ġemal, um, kummissarju nominata, Senjora Jurova, tiġi ħataqa wkoll taħt ismi kif ukoll eh, Sur Timmins dwar l-istat ta' dritt. Imma illum ħansaqsu l-mistoqsijiet li l-Kummissarju nominat fuq il-migrazzjoni u l-affarijiet interni. Se jkun l-ewwel kummissarju li se jkollu l-migrazzjoni taħt il-portofol tiegħu naħseb kulħadd konxju ta' l-importanza ta' din il-kwistjoni ferm ċentrali. Skont annes 16 tar-regoli ta' proċeduri li fihom il-linji gwida Il-Parlament se jevalwa il-kummissarji nominati skont il-kompetenza ġenerali tagħhom il-impenn Ewropew kif ukoll l-indipendenza per individwali. Dana se jevalwa l-arfin tal-portofolli tagħhom prospettivi kif ukoll il-ħiliet komunikattivi tagħhom. Nixtieq infakkarkom li l-Parlament ressa kwestjonarju ta' tejjija lill-kummissarju nominat bi żewġ mistoqsijiet komuni infaslam mill-Konferenza tal-Presidenzi u tlet mistoqsijiet speċifiċi imħejja mill-Kumitat Kumitat Libe. Il-Kummissarju nominat wieġeb bil-miktub għal kwistjonarju u t-tweġibiet ġew maqsuma lill membri fil-lingwi kollha. Id-debattitu ħajkun strutturat kif ġej, jekk joġobkom tridu tisimaw. Il-komissarju nominat huwa mistieden li jagħmel stqarrija bil-fom eh, taftuħ li ma jkunx jistajdu miktar minn 15-il minuta. Imbagħad se jkun hemm ħin għal 45 mistoqsija u tweġibiet mill-membri. Kull slot se jkun ta' 3 minuti, minuta l mistoqsija u żewġ minuti għat tweġiba. L-ewwel round ta' mistoqsijiet dana ħajsir mir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi umbat fl-aħħar ta' smiħ il-kummissarju nominat se jkollu ħames minuti sabiex jagħmel stqarrija ta' eh, luq. Ċidu tkunu konxji li jiena ħanżom vera strett mal-ħin sabiex naċċerta li l-ħin jiġi rispettat. Jekk ma jiġix jirrispettat imbagħad il- il-kellima tal-axar mux ħajkollhom bizzejet jinsa biex jisaqsu il-mistoqsijiet tagħhom għalhekk se naqta il-mikrofonu se jkun hemm interpretazzjoni fi 23 lingwa għalhekk intkom tistgħu titkellmu bil-lingwa tagħkom. Ġidu żommu qudiem għajnejkom li l-interpretazzjoni qed tiġi provduta għalhekk jekk titkelmu titkellmu tridu titkellmu bil-mod. Id-dibattitu dana ħajkun live fuq l-internet tal-Parlament u se jkun ukoll possibbli li jkollkom aċċess għal reġistrazzjoni bil-video ta' dan is-smigħ fuq l-istess sit Jiena issa se ngħaddi il-mikrofonu lill kummissarju eh, nominat Avromopolis għal prezentazzjoni tiegħu għal 15-il minuta ngħaddilek